Pan Przewodniczący! Good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori kollegi, ejaw nibdow sessjoni tal-plenarja tagħna llum. nixtieq ngħid li mit-13 ta' Ottubru l l-aħħar sessjoni ta' nesa nerġgħu nibdew illum il-minuti ġew adottati li ġew mqasma u dawn issa ġew approvati ġifiri il-sessjoni plenarja ta' 13 ta' Ottubru. Għandi xi avviżi tal-bidu. Għanna ħafna deċiżjonijiet Ewropej importantissimi li se jittieħdu fil-ġemat l-ġejjin. Bira jena kont għallaqa tal-eluq tal-Kunsill Ewropew, summit, il-Grupp tal-Europ u l-Kunsill Ewropew irid jieħu deċiżjonijiet li jkunu jissodisfittaw iċ-ċittadini immanki is-swieq Is-Sinjuri Van Rompuy u s-Sinjur Barroso se jkunu ma nanar il-ħamis biex flaxxa ta' filodu jtuna rapport tagħhom. Għalhekk għada fil-lodu se nitkellmu fuq is-semestru Ewropew bħala tema u l-ewlenija u mbagħad għandna l-vot il-baġit nhar l-erba' nixtiequ li l-budget ta' sena diħla jkun wieħed għad kabbir ekonomiku li jkabbar il-numru ta' postijiet ta' xogħol u għad kabbir ekonomiku. Nixtieq ringrazzja l-kollegi kollha li ħadu sem f'konferenza fuq il- il-qafas finanzjarju multijanwali il-ġdid sal-2014 l-inizjattiva kien ħadda l-Parlament Ewropew biex jagħmel din il-konferenza kienet idea tagħna, l-konferenza rajna li spiċċat kienet suċċess. U se naraw id-differenza fil-sitt xhur li ġejjin qed jaqta' għanna, l li ġejja għanna l-lum kienem mill-elezzjonijiet ta' Tunizja u kienet uh, ħaġa importanti ħafna d-dinja kollha. L-elezzjonijiet mxew ħarir u aktar minn 90% tan-nies li ħarġu jivvotaw skont l-informazzjoni li għandna. In-nies jivvotaw b'mod responsabbli. Aħna Nixtiequ li l-gvern il-ġdid kull suċċess il-membri tal-Parlament Ewropew kienu preżenti biex jimmonitorjaw l-elezzjonijiet u se jagħtuna rapport fil-ġranet li ġejjin. Jiena se mmur nżur it-Tunezija fil-nar il-ħadd fil-fatt se tkun it-tieni laqa li se nagħmel hemmhekk it-tieni darba li senżur dan il-pajjiż minn mindum bdiet ir-rebbija qarbija. Libja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 niddiskutu l-aktar kwistjoni importanti. Nilqal kol l-fat li l-pajis huwa liberu aktar minn wara 40 sena ta' dittatorjat mill-reġim tal-Kulunel Gaddafi. Il-ġimma li għaddi taħna smajna ħbar tajba fuq rigward iċ-ċittadini ta' Spanja. L-organizzazzjoni ta' Spanja ETA għada kif ħabret il-tmim definitiv ta' l-battalja armata taħħa u issa se sexxolji leta. Porządkowych zwalczających terroryzm. Aħna ovvjament infaħru l-istituzzjoni demokratiċi kollha ta', ta Spanja u dawk il-dipartimenti u l rej kollha ilhom jidġildu kontra terrorizmu kienet li li issa ilha għaddejja. Aħna wkoll nixtiequ nesprimu il-kondoljanzi għall-vittmi li kienu 829 matul 40 sena. Aħna eh, qed jaslu naħbarijiet vera minn iż mit-Turkija iktar minn 200 ruħ mietu fit-terremot tal-bira u għannom tal-Parlament Ewropew, nixtieq nesprimi l-kondoljanzi għall-familji tal-vitmi. Aħna ovvjament qegħdin inħossu id-diqa ta' dan il-poplu ta' Turkija u nixtieq nitlitlobkom biex tqumu għal minuta silenzju bħala turija ta' tal ġieħtana li qed nagħtu l-vittmi ta' Turkija. Grazzi. Thank you. ħafna. Għandi u kol xie avvizi uffiċjali l autoritajt tal-Svezja tal għallula li sinjura lejna ek eh, se jkun floka s-sur Johansen minn ottubru Nixtieq il-kollega l-ġdid nilqgħu magħna.